Sanati għall aħħar avvistijaj u niġi għal-kollegi li jidu l-kelma del-waqt. Nishtiq ninformakom illi flimkien mal president tal-Kunsil, il-President Tajani għada ħaj firma zewġatti adottati tal-proċedura leġislativa ordinarja eh, f'konformità mar regola 78 tar regola ta' proċedura tal-let tal-Parlament, it-titli ta' dawletti ħajkunu pubblikati b'daw il-minuti u issa niġu għall-ordni ma qabel għandi tliet kollegi li jridu l-kelma. L-onorevoli l-ewwel onorevoli membri. Sinjura ċe, eżis kollegi, fil-20 ta' novembru fi Kiev kien hemm forum tal-minoritajiet fl-Ukrajna li jinkludu diversi minoranzi minn diversi pajjiżi biex jiddiskutu fuq għat leġislattiv ġdid dwar l-edukazzjoni li jagħmilha possibli eh, jipprojbixxi skont l-artiklu 7 illi daw il-tfal studenti jiġu malma bċertu mod u bċerta lingwa. Daw qed jiġu qed nitlob il-Parlament irid jieħu pożizzjoni dwar dan fuq daw il-kwistjonijiet importanti u fuq it-toleranza Ukrajina fuq sitwazzjoni bħal dawn l-Ukrajna bħala membru assoċjat tal-Unjoni Ewropea trid tkun konformi mal-valuri tal-Unjoni Ewropea tiddefendihom u tippromulgom u da jinkludi id-drittijiet tan-nies ta' bnedmin, ta' minoranzi nazzjonali u dritt tal-edukazzjoni skont il-lingwa naturali, nazzjonali tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħadna nota. Issa Sinjura Swizza jekk jogħġbok, għandek point of order? Nixtieq nitkellem bil-lingwa tiegħi. Sam osjećam se dužnom bavjesti ovaj... Iva, President, Honorable membri, nixtieq inħabbar il-Parlament illi il-Parlament sospenda x-xogħol tiegħu u l-istess japplika dak tal-ħizb ta' Bosnia Herzegovina għax lajja ħarġet eh, deċiżjonijiet importanti dwar sitt persuni. U skont wieħed mill-persuni inkriminati hemm suspett li ġie vvalenat għax miet l-isptar flajja nixtieq inħabbar dan. U nixtieq nikkomunikalkom id-deċiżjonijiet tal-qorti kriminali flajja waqt il-gwerra fil-Bosna Herzegovina u hemm akkużi li huma folots. U issa l-onorevoli membru li missiva, grazzi ċer, nixtieq aħna lkoll nafu li diskussjoni eh, politika tista eh, issib b'mod sħun imma konti xokjata biex li nara l-istampi ta' sitt persuni kollegi tagħna fim mill-Parlament Ewropew fuq l-internet li qishom qed jiġu mpinġija bħala qed jitalqu. Naf li l-President tagħna Tajani irreaġixxa u għamel komunikazzjoni biex jiġu tiġi assigurata l benessri ta' daw is-sitt membri, il-President tal-Polonja kondanna dawn l-azzjonijiet imma rridu ngħidu li jintqalu kol mill ewwel araw l-MP stakom xqalu fuq il-Polonja. Fil-fatt saru kummenti simili dwar il-kollegi tiegħu inkludi li nifsi għadha nitkellem. Issa hemm libertà ta' espressjoni għal kulħadd imma nispera li konna xi ftit rispett iżjed għal kull xulxin u l-President Tajani se jafas il-Gvern Pollak biex mhux sempliċement jassigura integrità fiżika tal-kollegi tagħna Kollakki imma biex jassigura il-libertà ta' espressjoni anke meta ngħidu ċetja fajt li huma ma jogħġbuhomx. Thank you very much. Grazzi ħafna ta' dik id-dikjarazzjoni daqshekk importanti u nafu li l-President Tajjan jett l azzjoni u l-kelma rispett li għandna forsi nużaw iktar frekwenti. Skużani, Mr. Dartmouth, you have the floor. Sur Darkmas, għandek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora Chair. Point of order. Insaqsi li l-kellima li għadha kif tkellmet jekk l-impen, l-istess impen taħħa libertà ta' ispezzjoni japplikax eh, fiħdan il-Parlament Ewropew, mhux biss minnu. If I may, colleagues. Jekk permettu li kollegi jekk tippermettuli. Jien sen wieġeb dik il-mistoqsija u r risposta hija iva. Issa ħankompli bl-aġenda. L-abbozz eh, anzi, skużawni? Is-Sunja Hans, skużani. Le? Iva jew le? Yes, Mrs. Hans, apology. Signora Hans, skużani ma rajtekx. Iva ħan nitru fl-aġenda ta' del Kull ma rrit namel u għal-inżid ma dak il-kollega tagħna l-alde għaduk ah, għalet. Għalija kienet ħaġa verament eh, disturbatini meta rajt stampi fuq l-internet ta' diversi kollegi mill-Polonja stampi li urew il-kollegi tagħna eh, qed jiġu malqa. Allura jien inħoss li di mhix xi ħaġa li tista' tiġi mottija permezz tal-libertà ta' espressjoni għalija din dan huwa iktar qatt ta' natura kriminali u li nistennew il-kollegi tagħna jagħmlu li nistgħu nistennew il-kollegi tagħna fil-buro li jagħmlu huwa anka l-Viċi President tagħna mill-Polonja huwa li mhux biss li neskuż nitolbu apologija għal dan li ġara imma li naġixxu kontra li jina nikkonsidra bħala kriminali grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, Sinjura Hans. Din hija kwistjoni verament serja, ħadna nota tagħha u l-plenarja tal-appoġġ eh, tagħha lil dak konċernati. Issa qed nitollob iżjed eh, mistoqsi talbi tal-kelma, ma rix noqgħod inwessa tad-dibattitu, imma il-kellimni nisħana tih il-kelma. Memx għalfejn tinkweta u kollegi l-awtoritajiet pollakki qed jiffaċċjaw u jaħdmu fuq il-kwistjoni. Grazzi, is-survajga? Qed nesprimu solidarjetà ma' kollegi differenti tagħna nixtieq nitlob il dan il-Parlament biex juri xi tip ta' solidarjetà lil żewġ ex-membri tal-Parlament Ewropew li għadin fil-ħabs fi Spanja. Naħseb nabbandunaw din il-konspirazzjoni li għanna li ninjoraw dak li qed jiġri Grazzi. Grazzi. Kollegi, jina kont semmejt li l-aħħar verżjoni tal-aġenda ġiet ikkonfermata mill-konferenza tal-presidenti nhar il-15 tax-xahar u wara konsultazzjoni mal-familji politiċi rridu namlu daw it-tibdiliet għall-agenda. għallum il-dikrazzjoni tal-Kommissjoni fuq id-deċiżjoni adottata fuq il-pakket ta' taxxa u huwa post eh, se jkun hemm miżjud bħala punt numru tliet ta' dikjarazzjoni tal-Kommissjoni fuq eh, eh, dak li ġara fuq l-arar se jkun hemm vot miżjud ukoll mis-Sinjura Sakkofa fuq il-ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika teknoloġika se jiġi pospost, hemm xi problema fuq dan mela approvat u żieda l-għada il kuntat ta' fejk Legali adotta Eh, rapport mis sinjura Ferrera li huwa disa disa ta' regoli ta' proċeduri dan il-report se jidħol waqt il-ħin tal-votazzjoni għattada. U allura l-agenda hija ftemna fuq, anzi ftemna fuq, u nibdew fuq eh, eh, l-ewwel punt dwar il-proċedura budgetarja 2018 u l-ewwel fuq il-lista tagħna għandna iċ-ċer tal-Kumitat tal-Budget ħanħallu ċans għal-moment